Eh, buenos días, colegas. Abrimos la sesión. Dabba tajba kollegi, se niftu sessjoni ta' dal-ħodu l-ewwel punt fuq l-aġenda hija stqarrija minn tal-Kummissjoni dwar ir-rispett tal-mekkaniżmi nazzjonali ta' fissar tas salari u tal-pensjonijiet. Għanna manna lill-Kummissarju ħan u jiena nixtieq nadilu l-kelma nixtieq nagħtih merħba, ovvjament. Inti dejjem il hawnhekk fil-Parlament Ewropew tista' titkellem biex tgħidilna x'inhi l-istqarrija tal-Kummissjoni jogħġbok. Grazzi, President,